Signor Jurova fissem Kommissjoni. Dear ladies and gentlemen, honorable members, thank you on behalf Signori, grazie mille fisem il-Kommissjoni tal-li tajtun l-opportunità li nitkellem illum fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali tar-Rom li iċċelebrajna nhar il-ġimgħa l-għaddiet. Id-diskriminazzjoni kontra il rom għadha mifruxa fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa din hija forma speċifika ta' razziżmu meħabba stereotipi tal-Roma qed jiżdied dan huwa marbut mal-żieda fir-radikalizzazzjoni u l-estremizmu b'mod ġeneral fl-Unjoni Ewropea. Din it-tendenza twassal għal tassib serju u importanti illi nkunu soda fir-rida tagħna sabiex inwaqfu dan il-fenomenu negattiv li mhuwiex kompatibbli mal-valuri tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni għamlet affas ta' politika u għodot legali u finanzjari illi jekk nimplementaw b'mod tajjeb jistgħu waslu għal riżultati tajbin. Il-Kummissjoni żiedet sforzi tagħha sabiex tiżgura l-implementazzjoni tajba tal-leġiżlazzjoni antidiskriminativa kontra r-Rom Irridu nuru viżjoni fuq termin ta' żmien twil sabiex niġildu din id-diskriminazzjoni u ninkludu ir-Rom. L-inklużjoni tal-minoritajiet fil-edukazzjoni fis-suq tax-xogħol u l-ħajja politika huma uħud mill ingredjenti sabiex ikun hemm soċjetà attiva. Din is-sena l-Kummissjoni għamlet kampanja sabiex tiġġielet l-istereotipi u l-preġudizzi kontra r-Rom imsejħa aroma Marom. Eh, aroma Marom. Din il- eh, din kampanja kien hemm ħidma mill-qrib ma' ċertu municipalitajiet fl-Unjoni Ewropea. Hemm ħafna reati ta' mibbeta illi huma mirati kontra r-Rom u huma inklużi f'rapport tal-Kummissjoni kif ukoll f'miżuri effettivi għall-inklużjoni tar-Rom u strumenti tal-Unjoni Ewropea speċifikament tar-Rom. Il-Kummissjoni leqet u tappoġġa l-inizjattiva tal-Parlament sabiex it-tieni ta' wisu ikun il-ġurnata ta' tfakkira tal- tal-Holocaust tal-Rom u mirtana illi nirrikonnoxxu daw kollha illi batew kontra r-reġim tan nazisti inkluż ir-Rom. Id-batija tar-Rom fil-kapitlu ta' konċentrament huwa kapitlu ikra ħafna. Il-Parlament qed tagħmel azzjoni sabiex ir-riżoluzzjoni tagħha tasal fil-Kunsill għal azzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Signora Komissarju. Issa ser ngħaddi l-kelma lil kollegi illi saqsew biex jitkellmu waqt dan id-dibattitu Rid biss ngħid u niċċara ħaġa waħda. F'dan id-dibattitu mux se jkunem il-proċedura tal-KGI, mux se jkunem blue cards lanqas. L-ewwel kellim se jkun is-sur Holivenji għandek erba' minuti. Sur President, kollegi, u għal unur tijaj illi naqsam ma' komissibiet tijaj dwar l-Jum Internazjonali tar-Rom fissem il-grupp tal-PPE. Dan għandu aspetti ekonomiku, soċjali u dan u importanti daqs is-sitwazzjoni tal-2015 meta kienem taħt il-presidenza Ungeriża azzjoni favur ir-Rom. Irrid nikkonsidraw ir-riżorsi umani. il żazah li ġejjin mill-popolazzjoni tar-Rom jaffaċċjaw diffikultajiet ikbar sabiex joħorġu mis-sitwazzjonijiet ekonomiċi u soċjali tagħhom. Anki jekk jirnexxielhom isibu l-fatturi tajbin xorta jaffaċċaw il-preġudizzju u diskriminazzjoni tas-soċjetà. Il-popolazzjoni tar-Rom għandha bżonn ta' jnuna speċjali f'dan l-isforz sabiex teleb dawn l-iżvantaġġi u problemi oħra. Il-kompitu tagħna u illi niformaw l-attitudni tas soċjetà biex tkun aktar ta' rispett Fisem l-Unjoni Ewropeja dmir tana u li jkun hemm il-loqsfa tajbin sabiex nifoka fuq din kwistjoni. Għalhekk l-istrateġija tar-Rom saqsit li l-istati membri sabiex jirrifjutaw kull diskriminazzjoni, segregazzjoni u kull tip ta' razzizmu. Dawn il-programmi jistew ikunu ta', suċċess jekk jiddu deċiżjoni tajbin. Ma rridux nifokaw lan mhux fuq ir-rom biss jekk irridu nkunu jekk irrid ikollna proġetti ta' sostenibbli. Irridu nkunu ċerti li dawn ikunu integrati fl-edukazzjoni taż zaza u il-ġenerazzjoni l-ġdida ma tikbirx b'informazzjoni ħażina dwar il-popolazzjoni il tar-Rom. Ħan natu attenzjoni sabiex noħolqu opportunitajiet pari u nieħdu azzjonijiet importanti anki jekk il-riżultati narawhom iktar tard. bekk nagħtu ċans l-opportunità l tfal tal-popolazzjoni rom li kollom edukazzjoni irridu niftħu l-bibin tal-iskejjel palma niftħu l-bibin tal-knejjes. Sabiex l-iskejjel kun aċċessibbli għal komunitajiet tar-Rom ukoll. Irridu natu opportunità li żgħażagħ Rom sabiex jilħu dak li, li l-anijiet tagħhom ikunu jistgħu jaħdmu fostna. Irridu nejnu żgħażagħ Rom sabiex jilħu grad. Aħna bdejna naħdmu fuq dan. Ejjen inkomplu naħdmu fl-imkien, grazzi. Grazzi ħafna. Issa nixtieq nitkellem lil Sinjura Possa biex titkellem għal ħames minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Is-sena li għaddiet kellna dibattitu fuq riżoluzzjoni sabiex nirrikonoxxu l-antigypsyism u il sofferenza tagħhom fil-Holocaust fit-tin gwerra dinija. Il-Parlament wara ċar il-mod kif irridu niġġieldu din it-tendenza fl-Unjoni Ewropea. Ir-Rom għandhom jiġu trattati bħala umani u l-antiġipsizm u għata huwa ħażin għall-Unjoni għall-istampa tal-Unjoni Ewropea. Irridu kollna miżuri soċjali sabiex niġġieldu din il-forma speċifika ta' razzizmu. Irridu li xogħol jibda fis-soċjetà. Il-Parlament għajjem żewġ kwistjonijiet prinċipali għal dan id-dibattitu. X'jista' jagħmel il-Kunsill sabiex l-Istati membri jkollhom miżuri speċifiċi sabiex jiġġieldu din it-tendenza. Il-Kunsill u l-Istati membri jridu ikollhom għanijiet ambizzjużi għax-xogħol tagħhom sabiex il-Parlament ikun jista' jevalwhom. Inkella ma jiġri xejn. Il-Kummissjoni jrid ikollha rappreżentazzjoni għolja kontra ir razziżmu sabiex ir razziżmu kull tip ta' razziżmu jkun miġġielet l-Unjoni Ewropea irridu niżguraw li dawk li huma kontra Rom ma jitlux f'dan il-Parlament. ħa nżommu t-tini ta' għawisu bħala l-jum ta' tifkira tal-Holocaust u sofferenza ta' Rom. Em, appoġġ kbir fost il-gruppi politiċi kollha kellna dibattiti, laqat, ma fl-aħħar mill-aħħar kellja l-istrateġija nazzjonali kollha għadna ma rnexxilniex niġieldu din tendenza b'mod tajjeb, irridu naħdmu l-kol flimkien u nindirizzaw l-soċjetà b'mod ġenerali, hemmhekk irridu jisiru il-miżuri. persuni fuq it-trasport pubbliku ma jkollhom l-ebda mistħija sabiex jesprimu il-mibeda tagħhom lejn ir-rom. Rajt filmati fejn il-persuni rom ġew sforzati sabiex jiġu f'kampijiet fejn m'hemmx elettriku, m'hemm lebda edukazzjoni għat-tfal, m'hemm l-ebda kura tas-saħħa. Is-sitwazzjoni hija għada katastrofika jekk ma naġixxux issa sensibu ruħna f'sitwazzjoni ħażina ħafna fejn id-dinja se tkun qed tara aħna x'qed inħallu li jsir fl-Unjoni Ewropea. Qed iħallu n-nies li jgħixu fil-faqar b'dan il-mod. Kif nistgħu naġixxu ma nistgħux noqodu nistennew l-forzi tal- tal-lemin illi jisfruttaw dawn in-nies b'dan mod. Aħna maħniex qed naffaċċjaw dawn il-kwistjonijiet u dan huwa riżultat. Aħna mhux ħanaċċettaw l-status quo fuq din kwistjoni. Kien hemm ħafna gruppi politiċi li ħadu sem fil-dibattitu. Kulħadd barra l-grupp tal-Alde. Kellhom xi problema bl-aġenda. Imma kulħadd qabel illi il-kwistjonijiet tar-Rom għandhom ikunu importanti fl-aġenda tagħna. irrit nistiden il-Kummissjoni sabiex tieħu din il-kwistjoni bis-serjetà mhuwiex aċċettabbli li fl-2016 aħna nkomplu ma nagħmlu xejn, għandna bżonn ta' xi azzjoni, grazzi. Grazzi ħafna. Issa, zewċ minuti, grazzi l slovakija hija mill-pajjiżi minorizzata Rom kbira hija stimata li hi tisa fil-mija jaffaċċjaw kwistjonijiet kbar meħabba diskriminazzjoni u stereotipi. Il-persuni Rom tilfu tama li jisibu xol, it-tfal mandom labda motivazzjoni sabiex jitalmu. Il-gvern ma jistax, mux għat jirnixi li jikopera rom eduka, li għandhom edukazzjoni. Is-soċjetà ċivili għandhom rwol xi jagħmlu, xi labu irrid ikun hemm il-kundizzjonijiet raġonevoli. Jiena kuntenta li il-ġimgħa għaddiet il-Parlament Ewropew nieda statwa li Jan Zibula. Irridu nużaw din l-opportunità sabiex infakru il-ġurnata Internazzjonali tar-Rom. Id-differenza bejn ir-Rom u dawk li mhux Rom hija kbira ħafna. Imma m'għandix tagħmel differenza jekk nitwildux familja sinjura jew fqira irridu nerbu daċ ċiklu vizzjuż u rridu nagħmlu kemm jista' jkun malajr pero jekk nittaznu fuq dan il-punt ħajkun hemm implikazzjonijiet kbar u se wasal għal radikalizzazzjoni. Is-Sinjura Mlinar. Sur President, il-grupp għalde jilqa dan il-dibattitu fuq il-dwar jum Internazzjonali tar-Roma, tar-Rom. Dawn in-nies jaffaċċjaw diskriminazzjoni f'kull settur tal-ħajja u rridu infakru illi in-nuqqas ta' diskriminazzjoni huwa valur fondamentali tal-Unjoni Ewropea. Għandna rridu nagħmlu ħafna sabiex niġildu diskriminazzjoni kontra r-Rom u innejnu l-integrazzjoni soċjoekonomika. Irridu gwaljanza għal kulħadd l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri għamlu impenn għal dan, imma jekk naraw ir-realtà għadna l-bot mill-li nilħu l-għanijiet tagħna. Segregazzjoni, diskriminazzjoni, anke fil-kura tas saħħa u dan ma jistax jiġi tollerat fil-Unjoni tagħna. L-istrateġiji nazzjonali għall l-integrazzjoni tar-Rom qegħdin fuq il-karta biss il-Parlament Ewropew għandu jkun aktar involut u jkollu pożizzjoni proattiva sabiex jara li dawn l-istrateġiji jiġu applikati għal riżultati konkreti u jkunu kost effettivi. Rridu niżguraw illi id-drittijiet fundamentali jiġu rispettati fil kasta ta' kulħadd. Grazzi. Grazzi ħafna issa ngħaddu għas-Sinjura Ernst. Tlet minuti. il-ġurnata internazzjonali tar-Rom mux tajb li niddiskutu għallum il-tnejn war nofsinar il-kamra nofsa vojta, rridu nifmu illi għal sekli sħaħ il-personi rom eħxu fl-Europa sit mit sena dawn għadhom ikunu bizzejiet sabiex isiru kollegi ġirien u persuni illi jappartienu fl-Ewropa. Romu ma ċittadini tal-dinja għatma abdu gwerra il-persuni rom jamlu tajja pal-ekonomija f'ħafna pajjiżi fid-dinja naraw li romani roza, mħafna personaġġi illi għamlu ġieħ. Irridu niftakru kol il-dawk il-personi li mietu fit-tini gwerra dinija. Jina diskutejt marrom u dak li jridu huwa sempliċi ma jinsistux fuq l-ebda reġjon fuq l-ebda stat, imma irridu jkunu jistaw jiexu bħal kulħadd. Irridu jaħdmu jkollhom it-tfal u jibnu familja. Ma jridux privileġġi xejn żejjed, irridu biss trattament ugwali, opportunitajiet indaqs. Ma jridux ikunu beżza li jgħidu li huma Rom huma persuni li jridu jgħixu fil-paċi bħalna. Mhumiex biss mużiċisti u sigurament skur ma, jisir u xitfall tfal ta' karna ġon bajda. Dan, dan dinja waħda mill-ikbar sfidi tal-żminijiet tagħna żmien fejn il-razzizmu u l-arroganza nazzjonali qed jirpu. Dawn ir-rekwiżiti għad-dinja ta' umani huma importanti, mhix xi ħaġa faċli għall-organizzazzjonijiet tagħhom sabiex jindirizzaw diffiċli għalhekk qed nieħu l-opportunitajiet sabiex nirringrazzjakom. tal-li hemm dan l-isforz fuq fuq għabbażi ta' kuljum hemm f'Budapest hemm organizzazzjoni hemm ora fi Spanja fil-Kosovo, fil-Romanija, fil-Bulgarija. Nitkellmu ħafna drabi dwar l-integrazzjoni, dawn l-inizjattivi però jridu jisiru realtà ma rridux nitkellmu dwarhom biss, irridu nipproteġu id-drittijiet umani u l-unika kondizzjoni li tkun uman. Tlet minuti għal Reintke. kummissarju, kollegi, specialment il-popolazzjoni tar-Romi fl-Ewropa. Din hija ġurnata li tajjeb li nikkomemorawha. Irridu niftakru fil-persekuzzjoni li li l-popolazzjoni ta' Roma dejjem iffaċċja f'dawn l-aħħar 20 ta' snin fuq dan il-kontinent. Nafu li fl-Ewropa ir-Roma ikomplu jbatu. Il-passat u l-preżent jorina biċar li għandna responsabiltajiet. Responsabiltajiet biex ikonna u kol Unjoni Ewropea inklusiva nkomplu naraw li jkollna drittijiet l-istess għal kulħadd. Illum nistgħu nbidlu l-affarijiet, nistgħu naraw li ma jkunx hemm diskriminazzjoni, nistgħu noħolqu soċjetà li tagħti possibiltajiet indaqs fil-qasam tas-saħħa u tal-edukazzjoni. U fil-fondi strutturali nafu li huwa mezz ta' kif naslu għal dawn l-affarijiet imma rridu morru li l minn dan kollu il-ġrida kontra diskriminazzjoni mat tispiċċax biss bil-linji ta' politika li nbidlu. Hemm bżonn li nbidlu il-mod ta' kif jaħsbu għas-soċjetajiet tagħna. Il-11 miljun ta' Roma li jgħixu fl-Unjoni Ewropea huma diverġenti wkoll fil-mod ta' kif jgħixu, imma aħna kuljum minn li naraw stereotipi biss aħna niffaċċjaw ma naħsibx li jekk ma ninsowx l-istereotipi se naslu u fil-ġlida tiegħi ma l-attivisti tar Roma dejjem nafu li jirringrazzjaw li Kummissjoni Ewropea għalli jiġildu għal drittijiet tagħhom. Jiena ma rridx li jingrazzjawni għax aħna wara kollox l-Ewropew irridu napprezzaw il-fatt li l-kultura tar Roma iġġib fl-Ewropa hija tant rikka ta' u kol fil-dibattitu politiku. Jien ringrazzja l-nis Roma li fetħu djarom, li kelmuni, li ħalluni u kol nisiħab maħħom fil-ġlieda. Fil Jiena nishti insemmi xinies li un ringrazzjom tal-li huma enuni biex nilħu l-Europa ta' inklużjoni u anki ta' drittijiet l-istess għal kulħadd. Grazzi. Is-Sur Carver minuta u nofs President. Jiena minn eh, eh, missieri kien għalli biex għatma ninsa minn fejn jiena ġej. u Jekk jiena ninsa, ma nkunx nkun Oman eh, missieri kien u koll mill-popolazzjoni tar Roma. Twila ġo karavan u għatma nisa minn fejn ġi Jiena naħseb li jien l-uniku MVP tar-Renju Unit li ġej ukoll mill-Roma, mill-popolazzjoni Roma. Jiena fil-ġurnata ta' kommemorazzjoni intqajt mal-kunsilli tal-ġipsis u anki tal-dawn eh, il-popolazzjoni li dejjem ukoll jimxu u jivvjaġġaw Anki f'Downing Street jiena kelli laqat dawn li nsejħulhom it-travelers, il-vjaġġaturi. Nafu li m'għandhomx il-mezzi li jixtiequ anki il-Kommissjoni tal-Olokas tar-Roma tar-Renju Unit eh, tkellimna nafu li kienu nqatlu xi nofs miljun ta' persuna għax dan ukoll huwa eżempju ħor tal-nuqqas ta' inklużjoni il-komunitajiet ta' vjaġġaturi tar renju Unit għandhom ħafna problemi u il-gvern min imexxi hemm bżonn li mhux joqogħdu eh, jinsow jew ta' parsi jaraw li mhux qed teżist il problem x'il-problema hemm qiegħda u jiena dejjem nittama. Sinjura Komissarju, Grazzi ħafna, sinjuri. Jiena nista' naqbel ma' din id-diskussjoni li jispiratni għandkom raġun tajmu dawn l-affarijiet. Sinjura Soraja għalet li hemm bżonn naħdmu bisħiħ u dan ix-xogħol irid isir issa. Iva, aħna nfakkarkom li ilna naħdmu, ilna li ninvestu, u minn il-lider ix-xogħol qed nagħmlu ma tantx qed jaħdem tajjeb. Is-sitwazzjoni mhux qed tmur għall-aħjar, anzi għall-ar qiegħda tmur. U nafu li fl-Europa għaw iktar ik, nuqqas ta' tolleranza il-popolazzjoni tar Roma ibatu, għadhom ibatu. Are affected by, by this atmosphere in society. That's... Għalek emżon li inkomplu naħdmu aħjar. Jiena inkompli nirrifletti, nipprova nara fejn huma l-ostakoli, għaliex mhux qed jirnexxilna jkollna riżultat tajbin għaċ-ċittadini ta' Roma li rridu ninkluduhom. Jiena qed nara tliet problemi. Um, kienem u kol il-protezzjoni soċjali, l-edukazzjoni anki li natu assistenza l-familji bit-tfal, bit-tfal zar. Nafu li ħafna drabi hemm ministeri differenti li jkunu qegħdin responsabbli minn dawn il-kwistjonijiet kollha u jkun hemm nuqqas ta' koerenza forsi fix-xogħol Tieni problema hija li kultant naħseb li din il-politika għal roma qegħdin nagħmluha għalihom mingħajrhom dawn in-nies hemm bżonn li nattiraw naraw li jkunu mana ma nistawx aħna nkomplu naħdmu jekk huma ma jkunux imsieħba magħna, hemm bżonn li ngħinu iktar lill-NGOs għaw minn semmi semma dan il-komunitajiet lokali u l-NGOs li dejjem huma f'kuntatt magħhom. Araw ftit il-finanzjament tal-NGOs mhux biss dawn dejjem għandhom il-problemi ta' finanzjament dawn l-NGOs. Mhux dejjem ikollhom il-flus biex ikomplu bix-xogħol tagħhom. Għalhekk da il-finanzjament tal-NGOs huwa punt importanti ħafna. Anki biex il-proġetti tagħhom ikunu jistgħu e, e, ikunu dejjema. U l-aħħar problema li jiena nara hija attwali huwa il-fatt li nużaw aħjar il-fondi tal-Unjoni Ewropea. Meta nitkellmu fuq proġetti fuq medda qasira ta' żmien, irridu naraw verament jekk dak li qegħdin nagħmlu x qed ibiddel sitwazzjoni. Ix-xogħol li rridu nagħmlu huwa verament biex inbidlu l-istereotipi fis-soċjetajiet. Dan ma jistax iseħħ f'qasir żmien u jekk ma nużawx l-istrumenti li għana dispozizjoni ma nużawhomx tajjeb, ejja naħdmu bisħiħ u flimkien. Ejja ikonna l-kurraċ li nejdu li qegħdin naħdmu imma mhux qed naħdmu tajjeb, hemm bżonn li nbidlu l-mod ta' kif naħdmu. Grazzi ħafna, Signora Kommissarju. Nirringra